u li nassoċjaw u nuru simpatija għal dawn il-persuni tilfu ħajjithom. Grazzi tassew, grazzi tassew tal ti sħat eh, sħaqt fuq dan il-punt. Nisihbu ruħna mela se ngħaddu għal punt li jmiss il-proċess verbali tal-seduta il-President jerġgħi ġinto errot u jgħat il-kelma lis-Sur Senson. Sur President, nixtieq li tibat eh, technician fis-sġu sitta għaliex il-magna tiegħi mhix qed taħdem. Grazzi. Tajjeb wis. Mela, il-proċess verbali tal-19 ta' 18 ta' Deċembru tqasmu fil-fatt għaw xi osservazzjonijiet ma jidhirx li għaw osservazzjoniet mal proċedura verbali ġiet aċċettata, l-minuti ġew aċċettati. Issa, il-proċedura 0041 Missur Kadak fuq il-ġlida kontra l-proliferazzjoni għall-alka laqat ħafna aktar mill-maġġoranza ta' membri fil-Parlament u għalhekk skont regolament 123 ħa nippubblikaw dan it-test u għalhekk nistgħu ngħidu li adottajnieh issa. Nat il-kelma l-Onorevoli Kadek għal minuta. Sur President, eżis kollegi, Jiena m'għandix dubji li l-Kummissjoni se tieħu konsiderazzjoni din id-dikjerazzjoni bil-miktub u aħna l-kol ser nippermettu biex nqajmu koxjenza fost il-komunità dwar din il-problema li taffetwa il-kosta tagħna u għalhekk irid ikolna pjantazzjoni Ewropea biex niġġieldu il-firxa ta' alga eh, permezz ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Nirringrazzja l-firmatari kolli appoġġaw din it-talba u li eh, appoġġawni bl-insistenza tiegħi f'din l-aħħar f'dan l-emiċiklu f'dawn l-aħħar sessjoni tal-li aħna qegħdin hawnhekk fi Strasburg wara kollox u l-affarijiet hawnhekk tajbin, però mod partikolari nixtieq nirringrazzja l dawk il-kollegi li appoġġew is-Sur Liniġek mill-SND, is-Sur Tremopolos għall-Partit tal ħodur u s-Sur Zanini għall-Liberali u għalhekk nixtieq nirringrazzjakom il-kol kemm intom iżis kollegi. Prosetta sew Id-dikjerazzjoni bil-miktub 0036 prezentata mid-deputati Angelilli Wahrajn fuq il-Gżejjer u koll il-nexxila tikseb eh, maġġoranza kbira tal-firem u